l-integrazzjoni eh, Ewropea tal-Kosovo. L-ewwel ngħaddi l-kelma lill-Ministru Kunders mill-ġdid. Jekk jogħġbu. Grazie ħafna, Sinjora President, onorevoli membri, Sinjuri, da għanet eh, nishtiq nilqa il-konsens reċenti eh, għal dan il-ftejim ta' stabilizzazzjoni Mar Kosovo kien importanti issa tipprovaw nagħlquh u biex kim se jkun jidħol fis seħħ l-aktar fis possibbli eh, il-patt ta' stabilità u soċjazzjoni l-ewwel wieħed eh, ta' natura tiegħu mal Kosovo jibgħat messaġġ politiku eh, ta' appoġġ ċar huwa ta' importanti għal ġejjeni tal-Kosovo. Issa rridu naraw nara kif jiġi implementat in-nies tal-Kosovo jħossu li l-benefiċċji konkreti jkunu jekk ikun hemm riformi eh, komprensivi. Allura importanti l-Kosovo jiffoka fuq l-implementazzjoni tal-ftehim. Attenzjoni partikolari tintenata lill-istat ta' dritt, partikolarment l-indipendenza tal-ġudikatura, it-tisħiħ eh, tal-ġlida kontra l-korruzzjoni u il-kriminalità organizzata li tibqa problema kbira u koll li t-tejjeb trek rekord taħħa fil-kazijiet il-gbar. U koll il-fat li nekondannaw kull tip ta' violenza din hija xi ħaġa li tassew tittiġi indirizzata u biex infittxu dialogu politiku kif ukoll biex ikun hemm riforma ta' l-agenda politika ta' dan il-pajis biex kemm jista' jkun tintelep eh, is-sitwazzjoni li hemm fil-Kosova Għaliex li eh, l-istabilità politika hija tassew meħtieġa biex eh, jitkompla dan il-proċess fl-aħħar mill-aħħar l-assoċjazzjoni u l istabilizzazzjoni jimxu id fitu. u jinkludu wkoll normalizzazzjoni ta' relazzjonijiet tagħna mas-Serbja kif għadna kif diskutejna fid-debattitu preċedenti sakemm l-istabilizzazzjoni ma tkun xara, diffiċli ħafna illi nimxu l-qoddim għal-pass ta' l-assoċjazzjoni. Kien hemm dialogu ta' Belgrade u Pristina, kien hemm fawissu li kien tassew importanti, ma kien faċli xejn, ġifieri tassew il-kwissjoni tibqa' waħda politika sensittiva u ta' divizjoni. Allura importanti li l-Kosovo jimsta jkun malajr jimplementa parti minn dawn ftejm minkejja il-problemi interni u divizjonijiet jena il-tqajt ma' Sor Mustafa Vucic il-ġemali għaddiet fejn tenejna l-importanza li jkun hemm l-implementazzjoni ta' dan il-ftejm. Aħna nkomplu Poċawa maħan komplu naraw li reforma soċjoekonomika tkun fuq ta' qudiem bilen nofru l anki għajnuna teknika u ta' xorta oħra. Importanti illi dawn kollha jiġu implementati eh, fl-interess ta' ċittadini safari. Hemm ukoll il-proċess ta' liberalizzazzjoni tal-viża li hija priorità ewlenija li jom kien hemm rapport eh, reċenti li ħareġ li wara li f'dak li għandu xaqsam il-road f'dak li għandu il-roadmap miexja tajjeb u għatem 8 punti li jridu u berba berba setturi prioritarji ġala darba dawn il-kriterji f'dawn l-loqsma jintlaħqu allura ma jkunx hemm iktar problemi. Aħna nkomplu nappoġġaw ir-riformi u nkomplu nappoġġaw ukoll l-iżvilupp tal-Istat ta' dritt fil-Kosovo. Grazzi. Grazzi, Sur Ministru, għal dawn il-kommenti ta' introduzzjoni u issa il-Kummissarju għal jekk jogħġbok il-kelma fidik. Signor President, Sur Ministru, Sinjuri, eh, ġematejn ilu biss eh, indirizzajder l-awla biex eh, nirringrazzja għall-appoċ tal-relazzjonijiet tagħna mal-Kosovo kif ukoll għall-appoġġ tal- taħt għal ftim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni nir nirringrazzja partikolarment l-rapporter Sinjura Luna ċekka għall-appoġġ tagħha intom votajtu uh, b'maġġoranza kbira nar il-21 ta' nar biex uh, inkomplu um, b'dak li aħna diġa ksibna Belgrad u Pristina jekk la jrid issa iktar tard fi Brussell uh, dan ix-xahar ħan ikkonfermaw dak li intom diġa approvajtu vot jiena inħares bil-qudiem illi jekk la jrid dan il-ftejm jidħol fis seħħ f'April Mejju. Dan mhux biss ħaj saħħaħ ir-relazzjonijiet politiċi tagħna mal-Kosova imma joħloq ukoll iktar kredibilità u jġib ukoll ix-xogħol u tkabbir. Nittama li eh, il-Kosovo jieħdu din l-opportunità ta' dan il-ftim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni biex u koll diskutu xinu ma differenzi u noħorġu mill-izblok. Nafu li fi Pristina l-affarijiet eh, għal ħafna snin marru ħażin kien hemm ħafna dbatija l ressa wasal iż-żmien illi imeddu jdejna x-xogħol. Rapport tagħna tal-2015 fuq il-Kosovo wara li l-Kosovo trid tibda bir-reformi strutturali biex ikun hemm eh, riforma ekonomika qawwija. Il-qat huwa qoli huwa naċċettabbli u hemm bżonn li nifokaw iktar fiċ tagħna kontra il-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. L-istess fuq it-tisħiħ tal-ġudikatura. It-titjib f'dawn is-setturi għandu joffri lil kosovari perspettiva ta' ġejjeni aħjar aħna tajna importanza kbira għan normalizzazzjoni tal-relazzjoni tal-Kosovo ma' Serbia hija trid timplementa l-ftejmiet li diġà intlaħqu u tkompli u tkompli biktar ftejmiet. Rridu naraw li jkun hemm ċertu ċertu għawli ċertu għaw l-speċjali li jidħlu fis-seħ u rridu naraw ukoll li dan isir mill-aktar fis possibbli għaliex dan jgħin ukoll fil-proċess tagħhom eh, magħna. Rridu jkomplu wkoll bl-eżekuzzjoni tal-mandat tagħhom u ma għandhom eh, obbligu taħt eh, il-ftejim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni l-istess eh, l-istess importanti li jimxur u d-diem fuq il-proċess ta' liberalizzazzjoni tal-viza. F'Diċembru li għadda fir-rapport ta' progress rajna li sar progress imma kien hemm tmien rekwiżiti li għadhom iridu jintlaħu qabel ma nkomplu għaddejjin. Eh, Kosovo qed jaħdmu eh, bisanhom barra u allura nittama illi jekk alla jrid dan daqs ikun il-każ u ikonna l-darbohra rapport pozittiv. Permettu li nejdi darbohra grazzi għalla poċtakom u nejdi l ħarisir ħares il dim għad-dibattitu. Grazzi ħafna, Sur Marja. Inti għattinna li hemm problema teknika bil-interpretazzjoni griega. Ma nafx, li tama li eh, nsorvu din il-problema għaliex jekk le ikonna nsejħu il-personal tekniku ma naf forsi kien problema, kienet problema bis-switch wieħed biss. Issa, sinjura Luna Ċek, l-awtur, jekk joġoba. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Ministru, Sur Kommissarju, kollegi, Kosovo, l-iżar Stat Ewropew wara ma nafx kemm il-żmien diffiċli wara gwerra fl-aħħar fl-aħħar ġematejn ilu eh, rajni jiksbu l-indipendenza t-naraw zazah illi tassewet jiddiskutu u juru xewqa illi jisjabu maħna. Ġifiri, jem ħafna element pro, pro ċittadinanza pro-Ewropew, eh, kif semma l-Komissarju, kif eh, semma il-Ministru, l-SEJ, għadu eh, kif ġivvotat ġumutajn eh, ilu b'den eh, l-awla stess, ġifiri dan flimkien ma proċess ta' ta' progress kollu jawgura tajjeb, ċertament dan mhux ħajsir mill malada, imma rridu narfu li hemm progress, però mhux bizzejiet Il-Parlament jappoġġja l-indipendenza tal-Kosovo l-mixja tiegħu lejn l-Ewropa u aħna nasib il-qudiem għal dan eh, flimkien mal-Kummissjoni u l-Kunsill li leġ sfortunatament eh, dan mhux pajjiż rekonosċut eh, ċertu Sata membru, per esempio, għam ħamsa li għadhom għet jiblokkaw il-fat li Kosovo jkunu membru ta' Interpol u Europol li qed waqafhom mill ġlieda kontra kriminalità organizzata Fosta affarijiet oħra hemm min qed eh, milli jieħdu sem pereżempju fil-Eurovision jew nkella milli jsieħbu fil-UEFA. Jiġifieri rridu nagħmlu iktar, partikolarment eh, kif diġà tqal anki fuq il-liberalizzazzjoni tal-viza. Li li dan jagħti sens li kosovari li huma malojin. E, immaġinaw intom, il-pajjiżi kollha ta' madwarkom jistgħu jivjaġġaw faċilment minn stat membru għal ieħor iżuru lill-membri ehm, tal-familja tagħhom. per pereżempju anki ġenerazzjoni xaġa ħaġa li ġenerazzjonijiet passati setaw jagħmlu eh, flex eh, flex Jugoslavia mm, setaw jagħmlu dan imma issa l-Kosovari malu in meta meta huma mdawrin minn nies illi eh, li huma liberi li jimxu minn posta tal ieħor. Issa ngħaddu għal kriżi domestika. il ġemali li għaddiet kena il ġemata ta' integrazzjoni għal Kosovo u aħna dorna fuq l-oppozizjoni għal darbohra biex eh, biex jekkala jrid eh, ma nużawx eh, ma nużawx violenza fl-assemblej iva, protesti paċifiċi iva ma violenza le u jena nishti li l-oppozizjoni fit tajaga tassew jintafaw madwar il-mejda u jindirizzaw il jindirizzaw soluzzjoni jekk ġobkom tu ftit sekondi oħra. Importanti li eh, ikun hemm l-assoċjazzjoni tal-municipalitajiet eh, skont il-qorti kostituzzjonali tal-Kosova u hekk qed nitkellmu fuq il-liġijiet u l-istatut. Mal-ftehim huwa biss eh, fuq regoli li rridu rridu nappellaw li din l-awla biex ikun hemm vot favur tar-rikonoxximent ta' ta' dan li istatus speċjali jiena nittama li fl-axħar ikun hemm vot favur, vot favur il-Kosovo illi juri appoġġ ċar minna tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, sora daktuson, minuta u nofs. Sur speaker, il-rapport ta' progress tal-Kummissjoni u li kien hemm svolta fil-Kosovo, il-Parlament għadu kif vota pozittivament għall-SEA, għal-Kosovo, tejm li mhux biss importanti għall-ekonomija imma wkoll għall-integrazzjoni ta' dan il-pajjiż fl-Unjoni. Minkejja dawn Il-passi li diġa tieħdu għatem iktar xisir. L-ewwel il-liberalizzazzjoni tal-viża ħafna t-jittamaw il-Kummissjoni eh, issib eh, li eh, il-kriterji li hija stipulat qed jiġu eżegwiti minnaħa tal-Kosova. Mbagħad aħna naraw naraw illi minnaħa tagħna nistaw nuru illi dan isarraf f'benefiċċji għal kosovari. Issa, hemm ukoll is-sitwazzjoni politika tal-Kosovo li rridu nindirizzaw rridu naraw li jkun hemm relazzjoni kostruttiva bejn il-gvern u l-oppozizjoni fi Pristina. Dan huwa importanti għall-istabilità u l-progress. Id-dibattitu huwa tassew imħej tajjeb mis senjura Lunaċek u tassew jirrefletti il-viżjoni tal-Parlament biex napoġġjaw il-Kosovari fil mixa tagħhom lejn l-Unjoni il-PPE ħajjejtu jivvota favur ir-riżoluzzjoni fil-vot aħħari. Grazzi. Ikkellim li Mr. Sur Grazie. Grazzi. Nirringrazzja l-onorevoli Luna Ċekka xogħol li għamlet Dan ir-rapport fuq il-progress li sar fil-Kosovo jagħti stampa tal-sitwazzjoni eh, attwali ta' transazzjoni sħiħa dan diġa' intqal u importanti li kien hemm il-firma u l-approvazzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew tal-ftehim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni li ikkonferma il-futur fl-Europa għal Kosovo aħna nħossu li hemm il-kondizzjonijiet sabiex il-Kosovo jkompli jilħaq l-għanijiet sabiex joqrob iktar lejn l-Unjoni Ewropea rapport ta' Sinjura Luna ċek jurina ximpenji iridu eh, jittieħdu biex dan kollu jsir real time zon ta' passi kbar lejn manizzazzjoni ta' relazzjonijiet tagħha Hamas Serbja u jiżviluppa aktar malajr politika ta' riformi l-sforzi tal riforma tal-amministrazzjoni pubblika huma importanti dawk li diġà saru imma għatem ħafna politiċizzazzjoni illi tħasseb ħafna. It-tliet eh, problemi ekonomiċi huma nuqqas ta' kompetittività, ekonomija moħbija u rata olja ta' għat illi edin u opportunitajiet ta' tkabbiru żvilupp f'dan il-pajjiż u mbagħad aħna rridu niffaċċaw bis-serjetà il-suġġetti bħal istat ta' dritt, ġilda korrezzjoni għal kriminalità organizzata, aħna fuq dan kollu qegħdin nistennew li jsir progress. Irridu nifmu illi dawn huma kondizzjonijiet essenzjali sabiex ikun hemm prospetti pożittivi għal Kosovo mill-qwa mill-vjolenza illi rajna dan l-aħħar.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 Signora President, Sur Kommissarju, Sur Ministru, Signora Luna Ċek ta' sew nixtieq nirringrazzja l autur Signora Luna Ċek għax-xogħol u kontribut tagħha biex inqarbu dan il-pajjiż lejn l-Unjoni. Nixtieq nifraħu ukoll li Shadow Reporters għas taħħom tagħhom fit tat-test taħħari ta' Rizoluzzjoni, ta' sew kuntent. li dan ir-rapport jirrifletti l-problemi u joħroċ B'rakkomandazzjonijiet naħseb li diġa indirizzajna ħafna mill-kwistjonijiet, appellajna biex l-isforzi jitkomplew minnaħa tal-Kosovari, għadna li l-Gurani u l-Bulgarije. Iva, rridu nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Pero dan kollu napoġġjawh, pero hemm xi ħaġa li ma napoġġjax il-liberalizzazzjoni tal-viża. Jiena flimkien mal-gruppi CR ma nemnux li dan għandu jisir e, issa huwa prematur. Ejja ma nensewx illi il-parti Balkana tal-ISIS e, tinkludi ħafna nies ġejjin mill-Bosnia u l-Herzegovina u anki e, minn banati oħra ġifir il kosovo trid tassew tħabrek biex turina li għamlet progress ċar fil-ġrida tagħha kontra kriminalità organizzata u terrorizmu. Allura aħna ħan itolbu split vote fuq dan il-punt tal-abolizzjoni tal-viza kif diġa għarraftek senjura l-una ċek. Ma mill-pija ħana nemnu illi dan ħajaddi maġġoranza qawwija. Is, senjura Votmans, għazawċ minuti. Grazie ħafna. Pajjiżi li jridu joħorġu mill-Unjoni Ewropea u oħrajn illi qegħdin jaħdmu biex jissieħbu fiha. Dinja sabiħa ħafna nistgħu ngħidu li din l-Ewropa tagħna. Nirringrazzjaw lis sinjura Luna Ċek, aħna kollaborajna f'atmosfera tajba ħafna flimkien mal-kollegi kollha u il-riżultat jikkonsidra l-iktar sviluppi reċenti il-konsultazzjonijiet ta' 27 ta' jannar dajdunna illi hemm xi qarrib u għalhekk aħna prezentajna emenda addizjonali għalli xek laffarijiet miexin sew dan rridu najdu ukoll. kol. Sen provaw rizoluzzjoni importanti l-lum ftit xhur wara il-ftejim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni għanna tama. 16 sena ilu Kienem persuni fuq il-frontieri bejn il-Kosovo u s-Serbja kienu edewa u l-lum dawn l-affarijiet imbidlu. Intlaqat l-opportunità li prezentat ruħa la volja għatem punti li huma diffiċli pal per eżempju l-libertà tal-istampa u ħafna korruzzjoni Aħna qegħdin ngħixu f'mument fejn il-pajjiżi qegħdin jirraġixxu għall-kriżi tar-refuġati u qegħdin jalqu il frontieri tagħhom. Naħsbu pereżempju fit-tfal, eluf ta' tfal illi ebu li eh, saru waqgħu vittmi tal-traffikanti tal-nedmin dawn il-persuni edin u jittamaw li se ħajja ħjar il-Kosovo huwa imsieħeb tagħna u rridu ntuhom possibilità permezz tal-liberalizzazzjoni tal-viżi fil-futur irridu nitkellmu dwar l-istatus tal-Kosovo bħala pajjiż sikur u għalhekk jiena se nivvota favur din ir-riżoluzzjoni. Grazie ħafna, Grazzi, Signora President, aħna din eh, nitkelmu fuq eh, kapitlu wieħor ta' din il-bużieqa ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea li għadew pitada se tesplodi batem dawk in-nies illi eh, huma fil-mafja albaniża illi qegħdin jittakkaw il-popolazzjoni ċivila nistgħu nħallsu biss l-eks Ministru tal-in li kien akkużat mit traffiku tal-eroina armi u organi bħal Karla De Ponte għalek il-lajja fi orti finanzjat mill-Unjoni Ewropea emmek se jkunu ġudikati dawn il-rejati l-autoprogrammata eh, Repubblika tal-Kosovo għada miex rikonoxuta minn kullħat għatem fis seħi il 1944 tal-Konsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Ma'uda u nħaseb li aħna f'dan il-kontest irridu niżguraw illi ikun hemm ftehim politiku u mhux stat illi qed eh, jgħamil l ta' biruħu li huwa stat, però fil-fatt iktar huwa aircraft carrier biex jiġġielet kontra l-ġirinti. Anke xentra President. Issa, issa Majer. Iva. Dan eh, id-dibattitu eh, fuq eh, l-integrazzjoni tal-Kosovo fl-Unjoni ma nafx ma jkunx aħjar jekk ngħidu nitkellmu dwar l-integrazzjoni sħiħa tas-Serbja fl-Unjoni li għax fl-aħħar mill-aħħar jekk wieħed jikkonsidra l-maġġoranza tal-Musulmani hawnhekk ehm, forsi nistgħu nagħtuhom xi fmu li jistgħu jiksbu xi ħaġa u dan jista' jkollu effetti anki f'mnadi oħra fejn jixtiequ nies oħra jkunu jixtiequ l-istess. Aħna smajna battak reċentament eh, il-Balkani eh, edin jintlew dmija l jiex eh, salafisti u argumenti et waslu għal-iktar nies jisieħbu maħħum u dan ċertament illi miex ħaġa illi xaħat minna ħajgwad xaħat minna ħaj għadani. Issa, sur eh, Senadinos. Iva, jider illi wassurt eh, illi qed nitkellmu dwar il-Kosovo tisieħeb fl-Unjoni. Dak illi qed naraw hawnhekk eh, hija l-iskuża ta' l-integrazzjoni Ewropea illi fl-aħħar mill-aħħar taħbi l-interessi tal-kapitalizmu. Dak illi rridu niftakru u li eh, xaħat ma jistax jissija fl-Unjoni sakemm eh, ma jkunx qed isegwi l-kriterji ta' Copenhagen. U smajna li sur Lama il-Prem-Ministru Albanis li jagħmel ċaru tont illi eh, il-minorità tal-Albanija f'dan il-pajis mhumiex qed jiġu trattati sew, imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-promozzjoni tal-mibeda u l-użu l-promozzjoni ta' elementi oħra mhux mixtieqa. Naħseb illi l-Unjoni trid tiftakar naqra fuq x'qed nitkellmu hawnhekk. Is-serjetà da dan is suġġettija hija nwaqfu dan it-teatrin u nwaqfu u nwaqfu mill-Kosovo tissija fl-Unjoni. Grazzi ħafna. Issa wasalna tmiem tal-kellima għannom tal-, -kellima, tal gruppi politiċi naddiesa il-kelma li sor meket għal-minuta u nofs. Sur eh, Ministru, eh, Sur Kommissarju, Senjor President, eh, wara il-Konsil ta' Tessaloniki kienem vizjoni ċara ta' kif ta' fejridu naslu mal-Balkani eh, u fil-fatt dan eh, u rifless fl-SAA li ġi firmat eh, ġimmatejn ilu kien hemm ukoll laqgħa oħra fi Pristina nafu li kien hemm avveniment krudili fil-Parlament fejn inuża fejn intuża gas ta' dmuħ li ċertament mhuwiex floku f'Parlament u x'vera Issa rridu naraw li jkunu nistaw noqodu bil-qeda bil madwar il-mejda u negozjaw mal-kontraparti Għazavara, anke fil-kas ta' serbja nafu li il-kapijiet ta' dan il-pajis eh, irridu jaraw li jikonsidraw il-situazzjoni, nafu li uh, dawn il-pajizi eh, qed jaffaċċjaw żvolta, allura nixtieq nirringrazzja eh, il-progress il li għamilna u <coughs> partikolarment bir-rapport. Grazzi. Blue card. Sir Grazzi ħafna. Eżis kollega aħna ħaresna lejn numru eh, ta' pajjiżi li eh, resqu eh, lejn lejn l-Unjoni. Għal kosba ngħidu l-istess ħaġa, minn tix billi li għatanna iktar xogħol x'namlu, nafu li hemm ħames stati membri li ma li il x'kosba bħala stat indipendenti, x'taħseb inti? Iva, huwa ċar li hemm sitt pajjiżi fil balkani tal ponenti li għandhom prospetti Ewropej dan diġà ġi maqbul ura fl-2003 illi sitt pajjiżi tal balkani tal-Ponent bil-mod il-mod jibdew mixin lejn l-Unjoni, ma hemm il-kwistjoni ta' rikonoxximent tal-Kosova. Hija kwistjoni li jridu jiddeċidu dwar il sati membri u ma jridu jieħdu deċiżjoni, ma l-maġġor parti tagħhom diġà għarfu l-Kosova u l-Ġermanja hija fost dawk. Čestitam kolegici lunacek na izvješću jer cjelovito prikazuje prilike na kosovu i napredak ostvaren. nixtieq nirringrazzja lis sinjura lunacek għar-rapport tagħha dak li huwa l-iktar importanti huwa propju l-firmar tal-ftehim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni li dan l-aħħar ġie ratifikat fil-Parlament Ewropew. Dan jirrikonoxxi il-tqarrib tal-Kosovo mal-Unjoni Ewropea imma dan se jiddependi mill-konsensus tal-atturi politiċi kollha li għalissa għadu ma ntlaħax għatem ostakoli fil-parlament li għandu jkun il-post fejn il ġejjeni ta' pajis jieġi diskuss. Aħna rajna ħafna problemi dan l-aħħar minħabba eh, l-aspirazzjonijiet ta' sir fl-Europa u aħna nittamaw illi se niddiskutu kol il-bqija tal-membri tal-oppozizjoni ma dana kollu Mbżon li ta' kollu li ġi maqbul jiġi implementat imam rata olja ta' kriminalità ħafna qat ebda libertà għal media ta' fost oħrajn għadhom affarijiet li għadhom joħonqu lil dik is-soċjetà. Hemm ukoll il bżon li naqsu n-numru ta' migranti li jidħlu fl-Unjoni Ewropea u hemm bżonn ta' liberalizzazzjoni tal-viżi għal ċittadini tal-Kosovo. Jiena nittama li mill-lum u l-rapport li jmiss fuq il-Kosovo din il-problema nkunu solvejnija. Jiddispjaċini li il-Kosovo ma setax eh, jissieħeb fl-UNESCO għanna namlu xaħġa sabiex u soċjetà multietnika fil-Kosovo b'mod partikolari għal dak li huma opportunitajiet ta' impjeku u edukazzjoni tal-minoranzi. Nittama illi l-SAA se jħeġġeġ u jiservi ta' xkuna riformi li hemm bżonn e, tkun ħaġa sabiħa jekk l-iktar pajjiż Ewropew zazu ikun appoġġjat mill-Unjoni Ewropea l-Onorevoli Jadowski għal minuta. Grazzi ħafna. Il-Ministru tal-Presidenza Olandiża esprima ftit kliem dak li għandu jiġri fil-Kosovo bżon ta' poċ riformi qed nistennew li jisiru riformi li arbu il-soċjetà tal-Kosovo lejn aktar lejn l-istandards tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq li il-relazzjoni tikkonċentra, il-rapport tikkonċentra aktar fuq il-punti essenzjali il-ħolqien ta' strutturi demokratiċi tal-Istat, sistema ġudizzjarja ħilsa, ġlieda l-korruzzjoni u ġlieda kontra terrorizmu sfortunatament f'dan ir-rapport nisqu iktar fuq aspetti ideoloġiċi. Fil-fema tiegħi kienu konferma ħjar aħjar li nkunu iktar ċari fuq il-punti li huma tassew essenzjali u rridu nqisu wkoll il-liberalizzazzjoni tal-viżi. L-Onorevoli Radosh. Grazzi, il-Kosovo huwa l-iktar stat Ewropew żagħżugħ li ħareġ mill-gwerra li spiċċat 15-il sena ilu qed nisħaq fuq dan għaliex huwa iktar diffiċli għal pajjiżi li għaddew minn gwerra biex ikollhom proċessi demokratiċi huwa iktar diffiċli biex is-sitwazzjoni mal-ġirin tagħhom tiġi normalizzata. Il-Kosovo huwa pajjiż importanti ħafna għal normalizzazzjoni ta' relazzjonijiet ma' Serbja u għandu impatt ukoll fuq l-istabilità ta' pajjiżi oħrajn ukoll. Għalhekk jiena kontent illi ġie firmat il-ftajim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni u anki il-rikonoxximent tal-Kosovo mill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea jgħin ukoll u anki il-liberalizzazzjoni tal viza Imma l-ewwel qabel kollox il-sitwazzjoni fil-Parlament tal-Kosovo għanda tikkalma. L-Onorevoli Bilde, minuta u nofs fil-waqt li l-Unjoni Ewropea tisfaxxa biċċa biċċa l-affarijiet li konna namlu iktar qegħdin eh, jisfaxxaw ukoll issa rridu ninkludu pajjiż ieħor illi m'għandux jaqsam xejn u mhux rilevanti għall-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-Kosovo għadu mhux meqjus bħala stat sovran mill-istati kollha tal-ġnus Mauda u għas ħames stati membri Ċipru, l-Greċja, Rumanija, Slovakkja u Spanja. Dan l-aħħar u it-12 ta' Novembru tal-2015 15 pajjiż membri tal-UNESCO ċaħdu l Kosovo l-istatu ta' stat membru tal-din l-istituzzjoni. Għalhekk forsi rridu nispjegawlhom l-serbi tal-Kosovo Eh, li huma vittmi ta' massakri mill għal għal-bossa snin 235.000 persuna eżiljata fa' 10 snin u eh, u ukoll dawn il-vantaġġi lil minoranzi li għadhom perseguitati f'din il-parti tal-Balkani. Eh, din il dan il-weekend kien hemm monasterju illi kien il-mira ta' attakk terrorista u jena herqana u koll li nisma xinuma l-vantagġi ta' integrazzjoni fl-Unjoni ta' territorju fejn isir traffiku ta' kull tip fl-2014 110 fil-lista tal-pajjiżi l-iktar korrotti fid-dinja. Jena nirrispettak ħafna imma ma rridux inkomplu inħawdu nħolqu iktar komplikazzjonijiet. Hu ir-resħudu responsabiltajiet tagħkom u hawnhekk il-President ta' tinterrompi lil kellima. Onorevoli Bilde, għandek blue card missur sur Jakovčić, taċċetta? Onorevoli Jakovčić, għak joġbok. Signora Bilde, nishtiq insaqsik. Inti taħseb bħali illi huwa aħjar illi kun politika ġenwina fil-Balgan li twassal għal paċi milli inkomplu rewħu il- aktar konflitti danna għanna namlu da kollu illi nistaw biex inwaslu għal iktar paċi. Iva, naqbel mija kelli iż-żewġ pajjiżi għandhom ikomplu jitkellmu ma' xulxin imma l-Unjoni Ewropea diġà għandha diffikultajiet kbar biex eh, toħloq xi atmosfera kalma għalhekk għalfejn għanna nintegraw pajizi li laqas pajizom stess ma joqodu kwieti. L-Onorevoli Kukan, minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena nilqa rizoluzzjoni fuq il-Kosovo u nirringrazzja l-rapporter il-ftejim tal-stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni għati perspettiva ġdida l relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo jena nħedġaċ il-Kosovo biex jiprofitta ruħu minn dan il-ftejim u jagħmel il riformi meħtieġa għall-implementazzjoni ta' dan il-ftejim dan il-rapport jilqar il-progress li sar fil-Kosovo f'ħafna oqsma madana kollu rridu nagħtu aktar attenzjoni l-istat ta' istituzzjonijiet demokratiċi u kwistjonijiet marbutin ma' l-istat ta' dritt, il-ġustizja u l-korruzzjoni għalix dawn huma propju fil-qalba tal-proċess ta' integrazzjoni. Għalhekk jiena pjuttost sorpris illi dawn l-affarijiet donnom twarbu fir-rapport, mod partikolari meta aħna nitkellmu dwar il-phasing out ta' EULEX Għanna natu l-Kosovo iċ-ċans li jizviluppa u jikber sabiex iċ-ċittadini tiegħu u ugwali dan ir-reġjun importanti li ninkludu l-Kosovo fil-programmi tal-Unjoni Ewropea inkomplu bil-liberalizzazzjoni tal-viża u anki nappoġġaw il-parteċipazzjoni tiegħu f'organizzazzjonijiet reġjonali. Ikolli bil-fors ngħid xi ħaġa fuq l-introduzzjoni li għamlet ir-rapporter bir rispett kollu jiena ma nistax naqbel ma dak illi intijat mod partikolari fuq l-implementazzjoni ta' ftejmiet aħna l serbja najdula implementa bisħiħ u bla ebda kondizjoni da' kollu qed nitolbukom. U aħna l kosovo qed najdulu le timplementaw xejn nistennew l-ewwel il-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali dawn huma eh, kondizzjonijiet mhux indaqsu jiena daqstant ma nistax naqbel miegħek fuq dak. Grazzi ħafna, Onorevoli Kukan. Uh, dak il-Sinjura Luna Cek għanda mistoqsija għal dablu koqda li ktaċċetta? Yes. Iva. L-Onorevoli Luna Cek. Grazzi, Edward, kollega taf li jena dejjem nħu gost naħdem miegħek anki fuq il-Kosovo għalla volja naf li pajjiżek ma jirrikonoxxix il-Kosovo ma xorta waħda ikkoperajt miħaj, ma meta għettajt qed li fir-rapport qed nitlob affarijiet differenti mill-Kosovo bħal dak li tlabt mis-Serbja assolutament mhux veru. Iżgur il-Kosovo jrid jimplementa ċerti affarijiet imma fejn hemm l-affarijiet li qegħdin qudiem il-Qorti Kostituzzjonali dan irid isir skont il-ftejim. Dan huwa possibbli u nitolbok jekk jogħġbok appoġġani u mhux tivvota kontra tiegħi. Grazzi. Grazie. Jina ma nishtiqx nikritika lek. Imma tista' tgħidli dik tassew kienet mistoqsija tal-Blue cod, dik kienet mistoqsija jew xi ħadd ipprova eh, jgħid tiegħu. Jekk xi ħadd jitkellem għal iktar minn nofs minuta, eh, għasma ta' kollok rapport ġieli ma jkollok nofs minuta, jekk joġbok, oqgħod iktar attenta, Signora President. Sinjura Tista jekk joġbok tirrispetta l-fatt li kulħadd għandu limitu fuq il-ħin allokat lilu għal eh, mistoqsijiet. Kollega, inħossok qed eh, iċċanfarni fuq il-mod li eh, kif qed immexxi l-laqa, inti taħseb illi kull darba li wieħed mid-deputati jitlob blue card jagħmlu mistoqsija waħda fi 30 sekonda ma naħsibx. Hmm. Iva, il-blokad fil-fat edemmek biex issiru mistoqsijiet imma u kol tinkludi l-espressjoni ta' opinjonijiet u kol. L-Onorevoli Ward, minuta. Uh, I welcome the recommendation. Jina nilqa rakkomandazzjoni ta' Signora Lunacek fuq il-konklużjoni tal-ftejim li mhux biss isaħħaħ eh, id-dialogu politiku jiftaħ forum ġodda ta' kooperazzjoni imma joħlo opportunitajiet għal tisħiħ ta' kuntatti bejn il-ġnus ċittadini u s-soċjetà ċivili jridu jkunu inklużi fil-proċess tal-implementazzjoni tal-ftejim u ċittadini għandhom jinżammu informati dwar il-proċess b'mod trasparenti. Inizjattivi ta' ċittadini għadhom fil-qalba ta' xogħol għaddej fil kosomo biex ikunem eh, jieġu dokumentati atti ta' violenza eh, sessuali biex isibu nis li ndifnu f'qabar wieħed u biex isalvaw il-ħajjiet di għam affarijiet li rridu nappoġġawhom. Naħseb li rridu nagħtu iktar attenzjoni għas seta tas soċjetà ċivili biex ikun hemm skambji interkulturali eh, dialogi bejn il-popli u inizjattivi li qarbu ċittadini mill istati membri tal-Unjoni Ewropea u l-Kosovo, b'mod partikolari ż-żgħażagħ il-żazax tal-Kosovo huma il-weda tal-futur ta' dal-pajjiż huma jistgħu gawdu minn dan id-dialogu u ħafna minnhom kibru b'din it-tama li xi darba pajjiżhom ikun parti mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kjuċuk, minuta. Signora President, kollegi, il-Kosovo huwa l-iktar demokrazija Ewropea zazuwa u l-prospetti tiegħu irridu niddiskutuhom b'attenzjoni kbira. Il-Kosovo għamel progress f'din l-aħħar sena u rridu nirrikonoxxu l-isforzi li għamel il-gvern biex jaddotta leġislazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-approċċ li ħa ma' Serbja. Ġifieri dan juri li hemm irrieda politika riforma bilan ta' integrazzjoni Ewropea. Ja propju din ix-xewqa l-bidla li huwa li essenzjali għal ftejim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni li iffirmaw mal-Unjoni Ewropea ftejim milli se jagħti spinta lill-ekonomija fraġli ta' dan il-pajjiż Mem mebda dubju il dialogu politiku mal-Kosovo se jgħilhom jisibu soluzzjonijiet tal-problemi tal-istat ta' dritt, il-libertà tal-ħajja, tal-espressjoni u l-ġrida kontra l-korruzzjoni, flimkien mal-partiċipazzjoni tal- soċjetà ċivili, progress tal-Kosovo importanti kemm għal-Balkani u anke għall-Ewropa. U dana għanna nissuħ mod partikolari dawk l-istati membri li għadhom ma rikonoxxewx l-indipendenza tal-Kosovo, l-integrazzjoni sija tal-Balkani tal-Ponent hija l-unika garanzija għall-istabilità. Hvala lijepa gospođo ministre Könders, Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Luna Ċek għal rapport ta' kwalità għolja ħafna fuq il-progress fil-Kosovo li għandu iħeġġiġna lejn eh, tama li kunem integrazzjoni tal-Kosovo. Irrit najt li dispjaċini illi il-Kosovo ma sarx membru tal-UNESCO ħadgost nara li sar progress fir relazzjonijiet ma' Serbia u għanna nħedġu l-implementazzjoni tal-ftejmit kollha li firmaw l-SAA għandu eh, jgħinom biex jisolvu ħafna kwistjonijiet pendenti fostom il-kwistjoni tal-persuni illi huma eh, l-isparixxew Eh, naqbel li għanna nilliberizzaw il-reġim tal-viza sabiex ikunem minqas immigrazzjoni illegali. Il-Kommissjoni għandha tkompli tiddiskuti f'tejjim għafas u naħseb li d-diskussjonijiet se jkunu ta' kwalità għolja fil-Kosovo u illi se jwaslu għal istituzzjonijiet demokratiċi. Grazzi, President. Nishti l-ewel nirringrazzja l-kollega Luna Cech għax eccellenti li għamlet. Il-kollega Luna Cech u tim taħħa il- tħul fis seħ tal-SAA huwa pass importanti ħafna għal Kosovo għal proċess tal riformi li jrid jibda anki għat tisħiħ tal-kooperazzjoni f'ħafna oqsma tal-pajjiż, imma dak li jitolbu ċittadini tal-Kosovo huwa hija ħaġa waħda biss il-liberalizzazzjoni tal-viża viża lejn iż-żona ta' Schengen lejn pajjiżi tagħna f'dawn il-ġranet huwa importanti li qed nitkellmu dwar dan ukoll il-ċittadini tal-Kosovo Kosovo huma propju l-unika pajjiż li m'għandhomx dan l-istatus u hija ħaġa frustranti għax meta kellhom il-passaport tal-Jugoslavja eh, kienet sitwazzjoni diventi. Il-Kosovo trid jagħmel ħafna progress fuq l-istat ta' dritt, fuq il-korruzzjoni, eċetera, u aħna rridu niżguraw illi il-Kosovari jkollhom id-drittejiet tagħhom u illi il-Kosovo jagħmel u jwettaq ir-riformi illi hemm bżonn illi jsiru. Grazzi. Uh, thank you. Next speaker, Mr. Tokesh, one minute. l Tokesh, minuta. Grazie Hafna, Signora President. Għal dan l-istat zazuħ tal-Kosovo jaħħaġa straordinarja illi ifferma essejjej mal-Unjoni Ewropea f'Ottubru li għadda dan kollu dan l-appoċ mill-Komunità Ewropea żgur ma jfissirx illi aħna soddisfatti 100% bil-progress illi għamel dan il-pajjiż huwa ġustifikat illi aħna nippretendu illi l-ħames stati membri tal-Unjoni Ewropea li għad baqa jirrikonoxxu wkoll l-indipendenza tal-Kosovo u li s-Serbja għandha tinnormalizza r-relazzjonijiet tagħha mal-Kosovo fl-istess ħin huwa ġustifikat ukoll ukoll illi aħna nippretendu minn dan l-istat il-ġdid għall-Banis illi l-laħħaq mal-Unjoni Ewropea fuq livelli kollha li għamel ir-riformi meħtieġa u jieħu pożizzjoni qawwija kontra l-korruzzjoni u l-vjolenza. L-ewwel qabel kollox il-gvern il-ġdid għandu jagħti lil minoranzi Serbi dawk id-drittijiet illi talab mill mill-maġġoranza serba li kienet edha tmexxi l-pajjiż qabel fil-mixja lejn l-integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea l-Kosovo u s-Serbja se jkollhom isserħu fuq xulxin u hija l-għażla tagħhom issek ma jridix jissieħbu fl-Unjoni Ewropea permezz ta' appoġġ reċiproku jew inkella barra x'inkella għax ikunu imblokkaw il-xulxin. Grazzi l-Onorevoli Mammikins minuta. Grazzi kollegi minn meta il-Kosovo dikjara unilateralment l-indipendenza fl-2008 l-Unjoni Ewropea kważi immedjatament bdiet il-proċess għall-integrazzjoni Ewropea tal-Kosovo l-istess ħaġa għaliex saru kol l-Unjoni Ewropea saret l-intermedjarju li bejn Belgrade u Pristina jekk il-Kosovo ta' sew irid isir parti mill-familja tal-ġnus tagħna hemm bżonn il-valuri ta' demokrazija, libertà tal-espressjoni u tal-medja eh, eh, irdan kollu irid ikun irrispettat din mhux kondizzjoni hija xi ħaġa obbligatorja. It-tieni net il-Kosovo u Serbja hemm bżonn li jgħinu lil xulxin biex ikollhom iktar eh, paċi dejjiem u jkun il kapaċi illi jkoperaw flimkien. Is-Serbi qisu lin-nies tal-Kosovo bħala nies aspri illi tilfu l-art storika tagħhom ma jistax ikunhom perspetti ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea għal Kosovo sakemm l-Istati membri kollha jirrikonoxxu l-indipendenza tagħha. Ċipru, l-Greċja, Rumanija, Slovakkja u Spanja 5 minn 28 għadhom ma rrikonoxxuhomx u da kull wieħed minnhom għal raġunijiet tagħhom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Peterle għal minuta. Grazzi ħafna. Signora President, il-Kosovo permezz tal ftajin ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni ħappass importanti il-qoddim u jiena nixtieq nifraħ lis sinjura Luna ċekka għal dan ir-rapport eċċellenti tagħha. Dana se jagħmilha possibbli biex il-Kosovo jkompli jimxi il qudiem għaliex m'hemmx alternattiva għal koeżistenza paċifika u anki ir-rispett tal-prinċipji tal-identità u id-drittijiet kollha Anki nirringrazzjaw il-Sinjura Mogherini li għamlet sforzi kbar un batem il-problema tal-liberalizzazzjoni tal-viza li rridu insolvuwa u koll. Sinjura President, Kummissarju, mannix ninsew li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea irridu iħedġu diskussjonijiet bejn il-Kosovo u Serbia u e, javvanzaw il-paċi fl-Europa. Għanna daħlu Serbia u kol fil-Unjoni Ewropea. L-Europa titkun responsabli u titur spiritu ta' kompromess. Federica Mogherini għamlet ħafna fid-dialogu ta' livelloli biex tipprova tinnormalizzar il-relazzjoniet bejn Belgrade u Pristina il-libdew fl-2012 Imma naħseb li issa nistgħu naraw illi dan ir-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki tal-edukazzjoni biex intikom eżempju dan huwa din hija triq li rridu naqblu. U imma fil-Kosovo hemm ħafna qat. u dawn huma raġunijiet għalfejn aħna għandna nħeġġuhom biex jaħdmu mal-ġirien tagħhom u jissieħbu eventwalment fl-Unjoni Ewropea meta nkoħna naraw li kuna qegħdin iħadnu il-valuri Ewropej. Bekna l-lista tal-kellima tal-Catch the Eye. Nisimaw is tal-Catch the Eye, madam Svizza. Grazie, President. Nishtiq nirringrazzja l senjora Luna Ċek għal rapport ta' kwalità tagħha anke l-Sinjura Mogherini u Assurħan li għamlu ħafna biex biex ikonna dan ir-riżultat tal-progress għaliex l-istabilizzazzjoni tal-Kosovo jfisser l-istabilizzazzjoni tal-Balkani kollha. Naturalment l-element l-iktar importanti huwa normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet ma' Serbja. Diġà saret ħafna ħidma unek. Huwa importanti illi l-SSA ikun pass importanti l-qoddim. Kif ukoll relazzjonijiet bejn l-autoritajiet u l-oppożizzjoni. Hija ħasra illi il-Kosovo ma setax titħol fil-UNESCO u hija ħasra illi din is-sitwazzjoni qed tiġi użata eh, bħala uh, rikatt Naħseb li ħames pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea għadhom ma li għadhom ma rfux il-Kosovo għandhom jirrikonoxuha issa. <clears throat> Marias, grazzi, President. Il-Kosovo hija kreazzjoni oħra e eh, bazata fuq territorju. Unjoni Ewropea enita pajis illi iddikjara indipendenza illi mur kontra rezoluzzjoni 12-24 tal-ġnus ma'uda. Il-rapport tal-Kunsit tal-Europa e, il-Ministru tal-Affarijiet Baranin, Ħażin Fazzi e, ġi akkużat li qed jagħmel traffikar ta' organi umani. Barra minnek il-persekuzzjoni tal-insara l-ortodosti serbi fil-Kosovo dan huwa puntiħor ħażin. Il-Kosovo għandu proporzjon oli ta' individwi illi jihdu sem ħafna eh, organizzazzjoni ta' terrorizmu u l-14 tal fil-mija eh, tal-popolazzjoni jivvota eh, għall-unifikazzjoni mal albanija Dan il-pajis ma jistax jiġi maruf għax ma ġiex maruf eh, mill-membri eh, mil kollha tal-Unjoni Ewropea il-kelim nimes. Minajr il-Balkani tal-Ponent ħana ma nistawx nimmaġinaw l-Unjoni Ewropea bħala spazju integrat. Il-Korso Bro għandu jkun parti minn dan il-proċess. Però għatem ħafna xogħol xisir. Tkun ħaġa tajba jekk il-Stati membri li baqa l-ħamsa l-oħra jirrekonoxxu l u koll. Il-separazzjoni. Il-separazzjoni bejn il-Kosovo u Serbia ma kienx żvilupp naturali u anzi. L-autonomiji reġjonali naqsu it-tensjonijiet bejn il-minoranzi e, etniċi u kontribwew għal paċi. L-eżempju tal-Kosovo, il-Kosovo huwa eżempju kif eh, kif tista' titneħħa attenzjoni. tensjoni dana mwix preċedent eh, perikolus ta' seċessjoni. Grazzi. Il-kellim iħor, President, jena nishti nistaqsik. Jekk Essur sur Salinovic jistax jitkellem minn floki fisem eh, il-grupp Alde. E, Kiena kelli, ka, kelli blu, karta blu. Eva, grazzi signora. Il-Kosovo għ-terza għallej l-Unjoni Ewropea. U dan għaj fisser ta' ħafna traġedji u futur tajjeb għal pajis u kol ħanna nittamaw li dan l-affarijiet se jimxu qoddim u l-reformi neċessari E, jittihdu britmu tajjeb. Il-kwistjoni tal-manoranza serba u koll rridu jisolwa. U il-konoximent ta' e, relazzjoniet normali mal-Kosovo huma importanti għall adezjoni ta' Serbia. il ftejim mal-Kosovo u il kwistjoni tal-minoranza e, serba hija prekondizjoni għal Kosovo. L-Unjoni Ewropea trittejn U dan jfisser li pratikament għandu ikunem gvern elett u il-Kommissjoni għandha tibat sinjali ċari u bikrin. Grazzi, Sur Soldas. Grazzi tal-li tajtni l-mikrofonu, nirringrazzja l-Sinjura Luna ċeka rapport eccellenti, il-Kosovo u wieħed mill-demokrazija l-iktar zazua. U stat bil-popolazzjoniet l-iktar Zazua u kol. U sta noi li stalina li nejnu biex dan il-pajis jisir stat demokratiku, sviluppat biex nevitaw il-migrazzjoniet eh, ta' massa u biex ikolna biex il-pajis ikollu perspettiva for riformi, strat, riformi strutturali, il-kwistjoni tal-reati, tal-kriminalità, il-finanzi pubbliċi, kif ukoll il-kontroll tal-finanza pubblika. Umbat anki relazzjoni tajbin ma' Serbia. Bla dubju u importanti illi il kosovo ikun jista' ikun indipendenti u jisir membru kol tal-organizzazzjoniet internazjonali importanti. Kellim li mis, grazzi President, jina sajt mistoqsijiet differenti l kommissjoni fuq il-dritt ta' autodeterminazzjoni u rajt kif l-Unjoni Ewropea tirrispettom dawn il-prinċipi. Dinamiex ipokrisija tal-Unjoni Ewropea li l-esta tikser il-stess regoli taħħom. Il-Kosovo mu istat rikonosciut mill ġlus maquda u l-Unjoni Ewropea għandu relazzjonijiet ma' dan il pajis u tirrikonoxxih anki bħal kandidat. E, e, u l-problema anki bejn il-Kosovo u Serbia Eh, eh, anki din l-attività li sare da naħar eh, għal minoranzi serbi fil-Kosovo u viceversa u ma qed jikkontribwixxu biex iżidu l-nuqqas ta' stabilità sul polċak. Mux prezenti għallura su Robert Mayer. l kellim. Naħseb li rridu najdu l-affarijiet kif huma bisimhom. L-ewwel għanna għandna 12,000 ġihadisti attivi fil-Kosovo. U dan huwa il-pajjiż li għandu l-iktar ġihadisti per capita. U barra mill-fatt li relazzjonijiet ma' salafisti tal-Arabja Sawdita U dawn ma differenti anki mill-Islam sekulari li jeżisti fl-Europa. U possibli u koll illi il-Kosovo jisir l-ewwel stat Islamiku tal-Europa. Periklu kbir. Barra minn hekk hemm il-kriminalità. Et nitkellmu għal daqstant fuq kwestjonijiet li rinvolvu kwestjonijiet finanzjari, eh, kulturali u dawn f'dawn, imħabba dawn il raġunijiet Kosovo m'għandux post fost l-Unjoni Ewropea. Jina personalment inħoss illi. Għanna nikkonsidrawa il-Kosovo bħala il-bomba il-time eh, bomb li miss. Memx blue cards, ma nħuġ blue cards fuq il ksti Issa nisimaw minnant il-komissarju Han. Grazzi, President. Naħseb illi l-maġġoranza fl-awla taqbel fuq il-bżon illi nġibu il-Balkani tal-Ponent lejn l-Unjoni Ewropea, paċi, stabilità, rikonċiljazzjoni, svilupp ekonomiku. Dawn ma kollha eh, affarijiet li jiġu garantiti fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea. U il-tħassib li ġie espress minn xi ħut jistgħu jiġu risolti bil-perspettiva tal-Unjoni Ewropea. Għal raġunijiet strategiċi ta' sikurezza u kol, ma nistax nimmaġina arja griża fil-Balkani tal-Punent fejn eh, ma jkunux validi l-istat ta' dritt u regoli tal-Europa. ħaġa bħal din ikolla konsegwenzi gravi ħafna u stanti rridu niżviluppaw ma' ir-relazzjonijiet ma' dawn il-pajjiżi. U naturalment aħna għadna ma wasalniex. Imma dan proċess huwa neċessarju. Għal daqstant eh, Issa bħalissa rridu nikkonċentraw fuq il-negozjati li huma inevitabbli biex nipromovu l-iżvilupp soċjali li istat ta' dritt ta' dawn il-pajjiżi lejn l-Unjoni Ewropea. Għal Kosovo il-ftehim eh, ta' stabilità u assoċjazzjoni u laħjar strument biex nipromuovu il-pajis. L-iktar ħaġa importanti issa hija l-implementazzjoni u jenappella forzi politiki, politiċi kollha biex jiddedikaw ruħom f'din id-direzzjoni. Waqt li nifhem ukoll id-dibattitu politiku li aħna mdorrin bih il-perspettiva Ewropea għanda uh, eh, iġib flimkien il-maġġoranza tal-operaturi tal politiċi kollha. Eh, għal e, daqstant appell għal forzi kollha tal-Kosovo biex ipoġġu u jinnegozjaw biex biex jgħatu l-pedament l-pajizom u riformi u it-tmim tal-violenza tal-protesta, eccetera. Il-Komissjoni se tagħmel ħilita kollha fil-limitu tal-kompetenzi tagħha biex tressa il-Kosovo lejn l-Europa. Eh, tkellimna fuq il-liberalizzazzjoni tal-viza, eh, it-tisħeħ tal-istat ta' dritt, eh, it-titjib tal-atmosfera Eh, tal-imprenditorija eh, eh, irridu niftakru li terz tal-tħul huwa minn dazju u din is-sitwazzjoni. E, irridu nsibu alternativi mbagħad għal tħul minn naħa tal-Kosovo, mbagħad irridu nasbu anki fuq il-brain drain. drain Dawn huma kollha mizuri neċessari biex nresqu l korso volejna u biex natu kontributana biex ikun hemm paċi u stabilità fil-pajjiż biex dawn il-pajjiżi jibqgħu fil reġunu ma jkunux obbligati ifittxu il-fortuna postijiet oħra fl europa Grazzi. Issa l-Ministru Kenders eh, għal konklużjoni minnaħ tal-Kunsil. Grazzi, membri onorevoli. President. Sinjuri, nirringrazzja l-Ulrike Lunacek għal-ħidma importanti li għamlet f'dan il-reġun importanti tal-Kosovo. Il-Kosovo għandu storja twila, kif tafu bħafna violenza u on naħseb li ħafna nis għamlu referenza għal dan. Eh, aħjar nħarsu l situazzjoni mill-1999 rajna li il-progress huwa enormi u rridu eh, eh, rridu ninforzaħ dan il-progress. Mar forsi bċikli u għan l-istanajt l-Unjoni Europea se tkompli tassisti l Kosovo bil-preżenza tagħhom imma responsabilità hija mal-Kosovo, mal-kapijiet tagħha, mal-istituzzjonijiet u mas-soċjetà ċivili Il-riformi huma kuru importanti għandhom bżon illi il-kapit politiċi jirrispettaw il-responsabilitajiet tagħhom. Riformi mumiex biss biex eh, eh, għaliex l-Unjoni Ewropea tal-bitom imma għax se jagħmel tajjeb anke għal-pajjiż. Aħna segwina il-sitwazzjoni, rajna li l-violenza għal raġunijiet politiċi mumiex aċċettabbli u uh, appellajna lill partijiet kollha biex jitwaqfu. Signora rapporter, inti għamilt referenza wkoll għal eh, orti kostituzzjonali tal-Kosovo, kif aħna nafu għalet l orti illi l assoċjazzjoni ta' ċerti municipalitajiet għandhom jiġu fissati skont il-Kostituzzjoni, saridun nkomplu naħdmu fuq la bozza dan l-istatut tal- komunità ta' assoċjazzjoni fil-qaffas ta' dan id-dialogu. Inti wkoll semmejt l-aspirazzjonijiet Ewropej tal-poplu tal-Kosovo u smajt ukoll anki l-lingwaċ pjuttost aggressiv minnaħa tal-lemin u u jena manħossi li dana għandu xjaqsam mal-diskussjoni li konna għedin namlu u naħseb illi meta nkunu għedin għonek man għanna nillimitaw il-lingwaċ tagħna eh, għal dibattiti li nkunu għedin insegwu. <clears throat> Kif għalet eh, signora Luna ċekki li l-progress għal pero ma kienx bizzejiet. Issa rridu naħdmu biex dan il-progress jisir suffiċenti. Naturalment il-nis eh, tal-Kosovo jridu jivjaġġaw u pero fl-istess ħin il-ġida kontra il-korruzzjoni u l-kriminalità uh, organizzata l-indipendenza tal-ġudikatura dawn huma elementi importanti kif qal anki il-Kummissarju Hahn. Aħna il-Kosovo nappoġġawha eh, bil-assistenza finanzjarja u bl-esperjenza EULEX u jekk il-Kosovo bat twasal għal riżultati, allora nistaw nistaw nonoraw l-impenji tagħhom. U dana jfisser e illi n-nies tal-Kosovo jkun jistgħu jivvjaġġaw liberament bħal Ewropej oħrajn. U forsi fl-aħħar jiena xtaqt najt xi ħaġa fuq tħul e, fis-seħħ tal-SAA wara l-kunsens li intkom dajtu tajtu l-Kunsill irid jadotta deċiżjonijiet fuq il-konklużjoni ta' 12 ta' frar u mbagħad e, ftajm jidħol fis fit-tieni ġurna fit-tieni xahar wara u dan għandu jkun forsi fl-ewwel ta' April jew forsi fl-ewwel ta' Mejju. Grazzi ħafna. Thank you, Minister. This... Grazzi, Ministru. Bekna l-dibattitu l-lum, jina rċevajt mozzjoni